saħħa tal-annimali. l ħtiġijiet fuq is-saħħa tal-annimali illi japplikaw għal moviment mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi. Mena, ir-rapporter ħatibda diskussjoni billi titkellem għal erba' minuti. Dan huwa l-ewwel regolament modifikat taħt il-dispozizjonijiet ta' trattat ta' Lisbona. Grazzi li sur Sinjura Vanzuli, Sur Valen, Sur Nicholson u Sinjura Rosbach. Dawn huma xedew rapporters għax-xogħol tagħhom matul in-negozjati komplikati li kellna. Grazzi lis servizzi legali u ta' kodeċizjoni tal-Parlament Ewropew għall-għajnuna. Grazzi lill kummissjoni u l-Konsillu ukoll. fil-bidu ta' Diċembru fil-Konsil tal-Ambjent kien hemm bilu mill-bidu ta' din is-sena kon qed nittrattaw l-implementazzjoni tal-artiklu 209. Xi drabi der li ma konniex ser naqblu, imma rnexxilna. Rnexxilna naslu għall qbil u hekk iżgurajna li dawk li għandhom l-annimali domestiċi jistgħu jkomplu jivvjaġġaw bl-annimali tagħhom minn pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea għal ieħor u daħalna programm transitorju wkoll biex stati membri jkunu jistgħu jimplementaw regolamenti aktar stretti skont il-mart partikolari li jkun hemm. Dan ikun għal tul ta' 18 il xahar dan il-programm. Regolament għamil progress illum qed jiżgura li nkomplu ntejbu il-ġlida kontra ir-rabja fl-Unjoni Ewropea. Hemm regolamenti li ser jibqgħu japplikaw sal-31 ta' Deċembru 2011 imma mbagħad wara jkun hemm armonizzazzjoni sieħa madwar l-Unjoni Ewropea. Dan ir-reġim armonizzat ħa jinkludi ukoll letuna kokos u ċertun setti oħra u l-Urdin. Jistgħu jiġu adottati ċertu atti li eh, delegati skont l-artiklu design fejn ċertu atti delegati jistgħu jiġu adottati biex eh, jiġu kontrollati tipi ta' martiħor barra ir-rabja illi jistgħu jinxterdu jekk inti ġor l-annimal minn pajjiż għal liħor. Ridu wkoll ehm, naraw kif jista' jkun hemm progress teknoloġiku fl-identifikazzjoni tal-annimali permezz tal-atti delegati il-ħtiġijiet tekniċi fuq it-tilqin kontra r-rabja kunu jistaw eh, jiġu mibdula fid-dawl tal-progress teknoloġiku. Bilna fuq il-klim li rridu nizzaw fl-implementazzjoni tal-artiklu 200 u dan jaqbel mal-setat li nata l-Parlament Ewropew skont it-Trattat tal-Lisbona. Il-bil tal-ewwel għarri juri kemm huwa eh, fajl urġenti dan, huwa dossier urġenti għal parteċipanti kollha. Fraħarnet nixtieq ngħid illi demokratikament dan huwa sinjal importanti illi aħna bħala istituzzjoni għandna nkunu gburin bih. Rapporter eh, bħali minn grupp ċkejken eh, minna tajt eh, rapport daqstant importanti biex infassal u kalli għajnuna minn kolħad. Grazzi l-istlet istituzzjonijiet kollha li ħadmu bleda fuq il-fajl. Nittama il-kollegi tagħna issa jatuna l-appoċ permess tal-votazzjoni. Grazzi ħafna il-Kummissarju Dalli issa. President, Honorable Members. President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja lill kumitat eh, l-ambjent, is-saħħa pubblika u sikurezza tal kellha xogħol li jagħmel fuq dan id-dossier u mod partikolari grazzi l rapporter l sinjura Debrun l-isforzi li għamlet biex tilħaq bil fuq din il-kwistjoni li hija waħda sensittiva għal xi stati membri. Aħna wkoll napprezzaw illi barra l-kwistjonijiet involuti din kellha tmexxi l-proċess diffiċli fuq l-atti id-delegati u nixtieq ningrazzjak. Kuntent li diskussjonijiet intensivi li kien hemm bejn it tlet istituzzjonijiet waslu għal test ta' kompromess illi jirrifletti bisħiħ il-miżuri tekniċi proposti mill-Kummissjoni u li jindirizza wkoll l-adattamenti meħtieġa tal-proposti għat-Trattat tal-Lisbona b'mod li huwa aċċettabbli għall kummissjoni Ix-xogħol konġunt tagħna fil-fatt kien komplikat u nixteħet lura. Immissa l-Kummissjoni, il-Kunsill issa huwa pożizzjoni li żgur li da xogħol jitlesta fi żmien qabel ma nieħdu votazzjoni fuq it-testa kompromess, bi pjaċi ngħid li l-Kummissjoni m'għandix magħha li tipproponi illi reġim transitorju jittawwal għax da sa jalaq fil-31 ta' Deċembru 2011, ġifiri ser ikun hemm regoli armonizzati mill-ewwel ta' Jannar 2012, imma qed nipproponu li jkun hemm reviżjoni tar-regolament kollu kemmu qabel 30 ta' ġunju 2011 u fuq l-aspett partikolari tal-atti delegati u dawk l-implementativi fuq il-notifikazzjonijiet tal-atti delegati l-Komissjoni ser eh, tqis il-perjodu ta' vaganzi tal-istituzzjoni sabiex niżguraw li l-Parlament Ewropew u l-Kunsil ikunu jistgħu jeżerċitaw il-prerogativi tagħhom fih dan il-limiti ta' żmien stabiliti fl-atti leġislattivi relevanti fl-aħħar net nista' nikkonferma l-impenn tal-Kummissjoni meħud flimkien mal-Parlament u l-Kunsil il-li dispożizzjoni ta' dan ir-regolament mhux jippreġudikaw kwalunkwe pożizzjoni oħra tal-istituzzjoni fuq l-implementazzjoni tal-artiklu 209 tat-Trattat fuq it-ħadin tal-Unjoni Ewropea jew l-atti individwali leġislattivi illi fihom dawn id-dispożizzjoni partikolari nittama l parlament jappoġġa dan it-testa kompromess li jina nemmen ferm indirizza il-ħassib kollu li tqajja minn din il-kamra u jindirizzah kif suppost. Grazzi ħafna l-Komissarju Dalli, issa għanna kellima mill-gruppi politiċi. Għanna Is-Sur Fjellner fisem li PP. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna Komissarju. Dan huwa rapport importanti għax dan juri kemm diffiċli għal sidien tal-animali domestiċi biex jieħdu l-animali tagħhom minn pajjiż għal ieħor. Bħala membru svedis, eh, jiena ħadd interess partikolari għax hemm żewġ mardiet li sissa b'xorti tajbadhom ma waslux fl-Iżvezja. Waħda minn ovvjament hija rabja u għaddej dan il-rapport, aħna konna mħazba l-regoli li għanna fl-Svezja jistaw eh, jiddajfu u jistaw waslu biex mart parrabja jidħol fl-Svezja u jkun jista' jwassal għal ċertu kustjonijiet serji fl-Svezja għanna drittijiet eh, jiġu moti għal dak li jkun biex jikkampja fejn rrit fil-berraħ allura eh, għandna ċertu regoli biex jgħinuna biex nilqgħu kontra dan il-mart li jista' jinxterret. Matul id-diskussjoni fuq dan ir-rapport ma ħarġitx eh, ċara din il-ħaġa. Isu l proġedura ta' komitoloġija kienet ser toħloq ċertu xquq. U eh, minnom seta' jgħaddi il-Mart l-Iżvezja. Allura, irrit ngħid, huwa importanti niggarantixxu drittijiet eh, ta' dak li jkun biex ġor eh, l-annimali tiegħu minn pajjiż sal ieħor, imma jrid ikun hemm ċertu derogi li għandhom ċertu pajjiżi, importanti li nħarsuhom ħalli mart li m'għandhomx ma jitlilhomx f'pajjiżhom. As-Soċjalisti Demokratiċi Linda McKevin. Grazie ħafna, Sur President. Nibda billi nirringrazzja l sinjura eh, De Brun. Dan id-dossier kien urġenti ħafna, man batrajna li kien komplikat għax kellna negozjaw fuq lati delegati ma kellniex preċedenza tagħhom u dan jorbot ukoll imbagħad ser jiġri fatti ġejjin. Ħafna diskussjoni kienet fuq l-aspetti tekniċi, pero hija leġislazzjoni importanti għal ħafna ċittadini fuq kif jistgħu jġorru l-annimali domestiċi tagħhom fil-libertà kollha fl-Unjoni Ewropea. Meta adottajna din il-leġislazzjoni ftit snin ilu kien hemm ħafna appoġġ għalija. Ma ovvjament għandna dan il-perjodu transitorju illi s-sur Fjellner semma biex Mart li ma jeżistix l-Istati membri naraw kif nistgħu nżommuh milli jidħol. U importanti dal-periodu transitorju ħalli meta naslu leġislazzjoni il-ġdida sa dik id-data jkollna livelli għolja ta' ħarsin ta' saħħa tal-annimali madwar l-Unjoni Ewropea. Aħna nappoġġaw il-kompromess li ġin negozjat. Aħna jidrilna li l-Parlament għandu jkollu gwaljanza parità mal-Kunsill fil-leġislazzjoni li l-kwistjoni kollha kienet fuq il-gruppi tal-esperti u min għandhom ikunu dawn l-esperti li nixtiequ ngħidu u li meta nitkellmu fuq li jiġu konsultati l-esperti dan jirreferi għall-esperti kollha u il-Kummissjoni ser tkun qed ħarslen esperti mill-Istati membri, minn NGOs, kif ukoll minn dawk li il-Parlament Ewropew qed jirrikomanda. Allura kuntenta li għandna dan il-ftehim dan jippermetti li periodu transitorju naslu għalih eh, fil-ħin qabel ma jala il-perjodu transitorju. Grazzi ħafna s-Sinjura eh, Valjan għall-alde għal 3 minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Komissarju, kollegi. Moviment ħieles kien wieħed mis-sisin ewlenin tas-siq waħdini tal-Unjoni Ewropea u wassal għal aktar kompetittività, ekonomiji vantaġġi li wieħed jikseb mill-fatt li wieħed jopera eh, fuq eh, daqs kbir u vantaġġi oħrajn. Dan sarġit fundamentali u mhux biss komponent tal-suq waħdini. Bitneħħija tal-ostakli, iċ-ċittadini Ewropej u n-negozji jistgħu jigwadanjaw. Anke mill-possibilità imbagħad li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jġorru l-annimali domestiċi tagħhom mingħajr ma jiġu soġġetti għal standards u regoli partikolari. Din hija importanti għax inkella dan jista' jxekkel l-vjaġġar tagħhom u anke jżidilhom l-ispejjeż. Ir-reġim ta' passaport tal-annimali li ser ikun hemm ser wasal romanizzazzjoni u kuntenta b'din il-ħaġa, imma jdu niggarantixxu livelli għolja ta' ħarsien għas saħħa tal-annimali u tal-nedmin. Dan il-perjodu tranzitorju ser jippermetti li jkun hemm l-infrastruttura u l-personal meħtieġ u allura il-Parlament Ewropew se jivvota biex il-reġim tranzitorju jittawwal sal-aħħar tal-2011 għal xi stati membri għal l-istati membri iridu jisu ċertu riski tas saħħa Ma din mhix l-ewwel darba illi xi stati membri eh, ġew imħallija li applikaw regoli aktar stretti minn oħrajn. Il-periodu transitorju fil-bidu kien ser jibaddej sal-2008, mbagħad it-tawwal sal-2010. Issa qbilna għal periodu itwal. U allura fil-waqt li nifhem il-biża ta' xi stati membri illi jibżgħu li l-popolazzjoni tagħhom hija aktar suscettibbli għal ċertu mart u fid-dawl tal-fatt ukoll li seri dan il-perjodu transitorju fl-istess żmien ser jkun għaddej programm ta' tilqim miegħu. Iżda huwa importanti li naraw li ma noqogħdux intawlu aktar dan il-proċess. Rridu naqblu li dan ir-reġim transitorju li tiġi eliminat u rridu niżguraw velin indaqs kemm jista' jkun malajr. Ħaġa interessanti L-aktar eh, kwistjoni maqla u taħraq f'dan ir-rapport ma kienx il-kontenut, imma kif ħan applikaw il-dispożizzjoni ġodda ta' Trattat ta' Lisbona fuq il-proċedura ta' komitoloġija. Dan huwa l-ewwel fall fejn dawn dispożizzjoni ħan applikawhom. Minħabba iż-żieda tas-setat tal-Parlament Ewropew taħdan it-trattat, ridna li naraw li dan qed nagħmlu ma jistabilix preċedent. Allura, matul it-trialogu eh, aħna wkoll edna s sqarrija li dan il-dossier m'għandux is bħala preċedent. Grazzi ħafna fissem li sigar. Is-Sur Nicholson, grazzi ħafna Sur President. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nirringrazzja lir-rapporter għax-xogħol kollu li għamel xogħol ibes fuq dan ir-rapport. Fil-bidu aħna ħassejna li forsi dan ser ikun dossier Illi ma kienx se joħloq daqtan problemi, imma rajna li kien aktar komplikat mill-li fil-bidu ħsibna. Ġviri rapporter kella terfa ħafna mill-pista negozjati, imma ċertament kella taħdem biex tiżgura li dan il-rapport jgħaddi fil-ħin. Li ħaġa importanti għax aħna konna taħt pressjoni biex eh, niżguraw l-estensjoni ta' derogu, ta' deroga li kienet sertala f'Ġunju ta' din is-sena. Din hija leġislazzjoni x'kejkna ma' importanti li ser tħares dawk l-oqsma dawk il-pajjiżi konċernati mit-teddida tar-rabja. Eh, dan hu din hija marda li għada eh, tfittx fl-Unjoni Ewropea u nittamaw sa tmiem tal-2011 il-programmi ta' tilqim jirnexxielhom jeqirdu din il-marda darba l dejjem. Sibna mod ta' kif eh, nistgħu ninfurzaw tu regoli aktar stretti matul il-perjodu transitorju qabel ma jkun hemm ir-reġim ġenerali li ġa applikata għall istati membri kollha f'daqqa. Grazzi ħafna is-Sinjura Rosbach żewġ minuti. Grazzi ħafna. Signora De Brun, għax xogħol eċċellenti li għamilt. Tassew, ma xejn kwistjoni tajjeb din il-kwistjoni tal-ivjaġġar bil-annimali domestiċi kienet diskussjoni importanti, kien hemm ħafna dokumenti fuq din il-ħaġa, ħafna dokumenti li wieħed irid jimla qabel ma wieħed jivjaġġa bl-annimali tiegħu. Ej ħaġa meħtieġ imma din għax f'ħafna pajjiżi hemm ġlida kbira kontra mart tal-annimali li huwa diffiċli biex trażnu xi pajjiżi għandhom kwarantini, ta' tul differenti, kollox jiddependi mill-pajjiż, imma hemm til-ima obbligatorja tal-annimali slavaċ bħala parti minn dawn il-kampanji ta' trażin tal-mart, ma nafx għalfejn xi pajjiżi qed jinkwetaw fuq ċertu leġislazzjoni stretta. U importanti li aħna ma nimminawx il-livell qoli ta' ħarsin li joffru. Stati membru oħra għandhom jagħmlu bħalhom Ma nafx jekk il-Kummissarju jaħsibx tkun xi idea tajba illi nerġgħu indaħlu dawn il-kontrolli fuq il-frontieri veterinari fejn is-sit ta' annimal irrid joffri provi illi l-annimal tiegħu għandu passaport li juri li l-annimal għandu til-qim meħtieġ li m'għandux mart. Jista' jkun hemm verifki fuq ħnieżer u annimali oħrajn. Jista' jkun hemm ukoll kontrabandu ta' annimali ċkejkna bħal pereżempju friħ tal-tates. Dawn jistgħu jiddaħlu eh, bil-kontrabandu u nistgħu dawn il-kontrolli fuq il-frontieri naqbdu dawn in-nies li qegħdin idaħluhom. Grazzi ħafna. U sur Komissarju merba fil-Parlament Ewropew. Signori, jina nishti najt prosit li sinjura rapportera xamlet bitxa xoll eccellenti nasab il-dokument ikopri sferi differenti matul laħar ftit snin. Ovvjament aħna rajna zida filatta animali li jinġarru minn stat membru għal-ieħor u nis li jridu joħdu meta jisifru. U għakandu għandu jkun, u xinu tajjeb li meta s tkun tista' tieħu l-annimali tiegħek. Imma għandna bżonn regoli biex naraw illi ma jkunx hemm xi ta' mart. Għandna dawn ir-regoli għandna 998 tal-2002 mill-2011 il qudiem ser ikun hemm il-passaport tal-immunità li juri eżattament x'tilqim ikun ingħata l-annimal. Mill-2011 ser ikun hemm ukoll it-tejjink elettroniku biex kemm jista' jkun il-mart ma jinfirix. Imma rajna wkoll li matul is-snin razzanna ħafna mart, bħal pereżempju ir rabja u kien hemm passi li ttieħdu mill-Kummissjoni kien hemm programm pereżempju ta' tilqim fuq il-volpijiet. il-mart li jidħol fi stati membri oħrajn ikun ta' pis għad-ċittadini. Jien arċivejt ħafna itri minn nies li kien qed jilmentaw fuq l-affarijiet li jsiru fuq il-frontieri. Ir-Renju Unit, per eżempju, kien hemm min pereżempju daħal jumejn qabel ma bdiet din is-sistema u ġew multati. Għanna regoli Ewropej għandhom japplikaw għal kulħadd u jekk hemm eh, riski ta' mxiej ta' mart, naħseb illi is-sitwazzjoni kif inni ma naħsibx li dan huwa riskju illi eh, ħajwassal għal mart li jinfirex. Issa sur lajnen. Sur dalli merba f'dan il-Parlament Ewropew, naqbel ma dak li eh, tqal mis-Sur Schneiden illi għandek bitċa xogħol kbira li trid tagħmel sal-2011 biex tara li madwar l-istati membri kollha japplikaw l-istess kondizzjonijiet u li l-annimali domestiċi jkunu jistgħu jittieħdu minn stat membru għal ieħor mingħajr intoppi. regolament tal-2003 kellu il-mira illi per esempio klipuq ta' tess eh, jkunu jistaw jittidu mistat membri u għall-liħor minajr ħafna xkil. Ebda pajis l-Unjoni Ewropea ma jrid illi jidħol il-mart f'pajjiżu. Roma nistax nifhem kif ħames stati membri li mhumiex qed jaċċettaw ir-regoli. Allura nixtieq ngħid li naf li hemm diskussjonijiet sensitivi fuq livell nazzjonali, imma aħna gvernati mill-istat ta' dritt. Allura sal-2011 u mhux aktar tard għandna nippermettu li kun hemm moviment ħieles tal-annimali domestiċi fl-Ewropa. L-espert tal-annimali x'nerħart qal illi hemm it-tagging elettroniku mill-passaport tal-annimali domestiċi u dawn l-affarijiet kollha għandhom jippermettu aċċess il dawn il-ħames pajjiżi u jekk dak li jkun irid iġor il-klip jew ta' test Dan huwa l-ewwel qatt legali wara dħul fis seħta ċattat ta' Lisbona illi ħanaddu u rridu niżguraw illi fuq l-atti delegati nkunu edin fuq l-istess livell mal-Kunsil tal-Ministri. Hiddimna ibes fuq din il-ħaġa u xol sarraf fi gwadanni. Dan huwa tassew proċedura ġdida fil-Parlament Ewropew. ħaġa importanti għaxem xi 6000 għat delegat illi għadim il-Parlament Ewropew. Allura huwa importanti li l-proċedura tibda fuq siq tajba. Grazzi ħafna Sir Chris Davis. Thank you, President. Grazzi, Sur President u Kommissarju. Jena xtaqt ngħid kelmtejn biex nfaħħar il-leġislazzjoni li għandna. Jiena nifhem li din kienet ibbażata fuq l-iskema tal-vjaġġar tal-animali domestiċi tar-Renju Unit li ġim daħħal madwar deċenju ilu dan naqqas ir-regolamenti tal-kwarantina f'pajjiżna li ħollu ħafna problemi l sidin tal-animali domestiċi. U l-ewwel wieħed illi ħafan ta' din l-iskema kien kelb imsejjaħ Frodo Baggins, imbagħad waraj bosta annimali oħra setgħu jivvjaġġaw b'mod ħieles. L-Unjoni Ewropea issa segwit l-istess prinċipji madwar ħames snin ilu u din kienet suċċess. Xiren ta' annimali se jivvjaġġaw ma' sidin tagħhom madwar l-Ewropa fis-sena. 60% eh, tagħhom ikunu annimali mir-Renju dan jista' jgħid xi ħaġa dwar in-nies tar-Renju Unit, iżda mhux nitkellmu dwaru hawnhekk. Ovvjament irdu nżommu l-bilanċ. Tħassib kien li nipermettu ċaqliq mingħajr ma ferxu l-mart. L-idea hija li nżommu rabja taħt taħt kontroll. 2700 każ issa eh, tliet sinilu qed naraw illi tnaqsu għal 300 kas sas-sena l ohra u l-ebda e, waħda mija assoċjata ma' din l-iskema. Hemm min ġida sabbuntat minħabba li l-pappagalli mhumiex il ferrit skużawni, mhumiex jiċċaqlqu kemm għandhom jitxalqu. Hemm min qalli għaliex din il-leġislazzjoni ma daħlis l-annimali tagħna wkoll. Aħna rridu għom għal wirjiet tagħhom il-dawn l-annimali. Ta Kien hemm dibattitu illi apparentament wieħed jista' jlaqqam il-ferit kontra ir rabja konna ser indaħluhom imma jidher li ma kienx hemm ħafna ċaqliq tagħhom. Marbut ma dak li qal ġew lajnen waħda mir pal Portugal per eżempju eh, eh, min ma jkunx irid jieħu l-animali domestiċi tiegħu f'dawn il-pajjiżi. Biex nispiċċa sur President nixtieq ngħid li l-akbar vantaġġ issa hija li nista' nħares il-kostituenza tiegħi u meta jgħiduli x'għamlet l-Unjoni Ewropea għalikom jiena nista' ngħidilhom għamlita possibbli li inti tkun tista' tieħu l-annimal domestiku tiegħek fuq btala miegħek il-qattus jew il-kelb jew il-ferit tiegħek very important. Now, Mr. Wojciechowski is our next speaker, but I don't see him here. Onorevoli Wojciechowski huwa l-kellim li jmiss imma minnix nara hawnhekk preżenti. Jekk mhuwiex hawn mela allura s-sur Egnew għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Jien qed nifhem l-idea oriġinali għal ħolqien ta' passaport tal-annimali eh, domestiċi ġiet minn eh, parti ġewwa Renju Unit. Il-pajjiż tiegħi kellu periodu ta' sitt mandatorju ta' kwarantina. U din is-sistema hija importanti biex titneħħja l-burokrazija. Il-gvern eled b'mod demokratiku daħħal sistema illi hija bażata fuq il-kwarantina. Jiena naf ħafna dwar it-tilqim din mhijiex garanzija it-tilqim jista' jkun kompromess bosta affarijiet ġifieri li tingħata lil xi annimal li diġà jkollu din il-marda. Dan jistgħu ġorru l-annimal jistgħu ġorru l-marda wkoll mingħajr ma jkollhom is-sintomi. Jiena nifhem li m'hemm l-ebda standardizzazzjoni tal-forza tal-iskema xi pajjiż xi pajjiżi jeħtieġilhom illi dawn l-annimali jkollhom passaport u oħrajn jaċċettaw dokumentazzjoni f'kull forma. Hemm min mhux jaċċetta l-passaport bħala prova tal-tilqim. Hemm min ma jistax jipprovdi dettalji tal-proċeduri fost l-oħrajn għalhekk fifti sur President dan huwa inċident li jista' eh, jifeċ l-lum qabel għada u għalhekk jiena ngħid għaliex ma nirranġawx din il-problema, grazzi. L-Honorable Davis set jolli l-karta blu, allura ser jitkellem. Kiku il-gvern eh, Tar-Renju Unit ma kienx daħal leġislazzjoni simili qabel ma daħal l-Unjoni Ewropea ma taħsbux li kieku konna nkunu aktar b'saħħitna. Trid wieġeb jiena naħseb l-Unjoni Ewropea eh, għandha wisq kulturi hija kbira wisq u jiena ma nafdax din is-sistema. Din ser tmur għall grazzi. Grazzi l-Onorevoli Meggin, għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, nel l-Komissarju, unek nil-grazzi rapportera għas-xol taħħa. Jiena nishtiq inkomplim mal-punt il-għal kellim ta' wara, ta' qabli, aħna unek edin nestendu derogi għadin nippermettu li kunem ċaqli tal-animali domestiċi, jenna zgura li dawk li nsabu fil-galerija unek, ħasbu li ċaħġa sempliċi li għet ċaqla l-animali domestiċi bej l-istati membri. Iżda minna għabla ħna għedin trattaw kustjoni marbuta ma' s-saxħa tal-bniedem, ma' s-saxħa tal-animali, għalek aħna għanna bżon ta' kontrolli. Għawnek. Emmi, Min ikun irrid tiġib l-annimali miegħu fir-Renju Unit manka minn stati membri oħra. Forsi se noqogħdu nitilfu l-ħin fit-teknika tal-ħajja wara trattat tal-Lisbona, hemm min hawnhekk qas kien din il-ħaġa. Jiena naħseb li rapporter hawnhekk eh, għamlet l-affarijiet kif għandhom ikunu għalhekk aħna fraħnila. Stajna nkunu f'periklu kieku ma kenniex miżuri biex nindirizzaw tħassib tal-Iżvezja, l-Irlanda, Renju Unit, fost l-oħrajn issa ninsabu fil-post tajjeb Sur Komissarju, inti qed li għandek pjanijiet biex tħares lejn leġislazzjoni ġdida f'dan ir-rigward. Jiena naħseb aħna rridu nitkellmu dwar dan f'dan l-istadju. Jiena naħseb illi aħna hawnhekk il-koll irridu standards għoljien tal-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u leġislazzjoni li intiwet dan tista' tiżgurah. Għalek nisten nifraħ il-rapport erda kollan voluti f'dan il-rapport biex huwa jinsaf l-istadju li jinsaf illum sodisfat ħassib ta' kulħadd mhux ta' xelluk estrem biss imma ta' kulħadd. Irridu naħsbu blaqal dwar dak li għandna bżonn fil-leġislazzjoni ġdida marbuta ma' trasport tal-annimali. Irridu regoli simplifikati imma effettivi. Grazzi. L-Onorevoli Ulf Skok għal minuta u nofs. Sur President, il-Kummissjoni għamlet proposta tajba biex temenda ir-regolament marbuta mal-kondizjoni tas saħħa dwar il-trasport tal-animali domestiċi. Jiena kontent li għanna deroga unek għal-bosta pajizi dan inkludi l-Svezja biex nżommu regoli aktar ristretti kontra l-mart parabja. Dak li rajna u għalli din l-opportunità għal kontrolli speċjali. Il-Mart bħal Negnococcus jista jidħol fl svezja u dan ovvjament jagħmel dannu għal libertà tal-moviment għal pajjiż bħal iżvezja U għalhekk aħna nixtiequ nirringrazzjawk għal fatt li din is-soluzzjoni temporanja ġiet permessa. Dan grazzi għall isforzi li għamlet rapporter. Grazzi issa is-Sinjura Childers għal minuta u nafs. Sur President l-ewwel ħaġa nixtieq ningrazzja l-kollega l-Onorevoli De Brun għal ħidma tagħha hawnhekk. Każ ta' mara ta' 38 sena li mietet fl-isptar is-sena l-oħra fakkarna li fl-Irlanda mit-teddida tar-rabja. Hija ħadet din il-marda meta pruvat twaqqaf ġlieda bejn żewġ klieb meta hija kienet fl-Afrika t'isfel. Dan l-aħħar erba persuni ġewwa Dublin kellhom jirċivu eh, tilqima għaliex il-klib tagħhom dew jaġixu b'mod stramp u gidmuhom. Din il-marda taffetwa u hija fatali wkoll jekk ikun hemm is-sintomi din il-marda tinsab wara l-adba tal-bibtana u għalek l-Irlanda għanda kwarantina stretta l-animali importati. U minħabba dawn il-mizuri li aħna l-Irlanda aħna pajis minn Arabja. Biex nżommu dan il-rekord u importanti li dan il-ftajim transitorju li ser GST sassa l-ħar ta' sena d dieħla ma jispiċa sal lulju tal-2010 dawn is-salvagwardji huma importanti wkoll kruċjali għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali għaliex din ma tiġilx biss kontra rabja imma kontra wkoll ċertu dut u urdin fil-pajjiż tagħna. U għalhekk aħna rridu niġġieldu kontra rabja u neqirdu darba l-dejjem mill-Ewropa. Grazzi. Issa taħt il-proċedura ta' KSDI tlet kelliem ma l-onorevoli Mikolasis. Minuta. Grazzi. Sur President. Aziz Komissarju, jina naqbel mal-mozzjoni taħt iġijiet veterinarji li jippermettu biex ikun hemm trasport bejn il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nifraħ li rapporter għal ħidma tagħha, rapport huwa ta' kwalità għalja ħafna u dan jinkludi il-miżuri li jwasslu għat-tilqim kontra ir-rabja u mard ieħor. Jiena konvint li passi bħal dawn ser waslu għall armonizzazzjoni ta' regolamenti fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea. U apparti minn hekk aħna se irdu darba l dejjem it-teddida tal-mar trasferibbli. Ovvjament meta jiġu trasportati l-animali domestiċi dawn it-teddit ikunu qegħdin hemmhekk u għalhekk nixtieq nappoġġa dan din id-deroga per eżempju fil-Greċja regoli interni huma aktar eh, stretti. Is-sistemi tagħhom joqogħdu fuq miżuri preventivi u jieħdu konsiderazzjoni situazzjonijiet fil-pajjiżi speċifiċi. Kellem li jmiss minuta Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net prostit lis sinjura Rapporter għax-xogħol li għamlet. U kif ukoll il dawk kollha li taw sema mal-kompromess. Kontenta bil-fatt li aħna nistgħu nkomplu napplikaw il-miżuri ta' ħarsin kontra r-rabja. Imma hemm bżonn li dan ukoll jippermettilna li l-annimali domestiċi wara l-2011 ikomplu jistaw jiġu maħruġa minn stat membru għal ieħor. Kompromess huwa tajjeb huwa u ukoll. Imma ċertu stati membri illi għandhom ċertu tħassib fuq ċertu mart. Fuq dawn l-atti delegati naħseb il-Kommissjoni għandha tuża l-parita esperti, esperti minn NGOs, għadiet, jew Parlamenti Nazzjonali waħna, rċivejna garanzija bil-miktub illi Da mhux ser jiservi bħala preċedent għall atti delegati ġejjena. U allura dawn dak it-ħassib li kien hemm fuq eh, jekk hux ħajkun preċedent jew le dak hu tħassib li indirizzajnih. Good Mr. Molza, one minute. L-Onorevoli Molza. Grazzi, Sur President. Sforzi tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda tagħha kontra l-mart tal-annimali, mart parrej, rabja. U għata minni faħarom. U ċaħġa ta' sew tajba li għati tiħdu miżuri biex il-turizmu transkonfinali kun jista' jinvolvi l-annimali domestiċi u koll. Il-program ta' il-im Ewropew, il tagging tal-annimali domestiċi u ovvjament miżuri sensibli li jippermettu biex dan it-trasport transkonfinali jkun aktar faċli mill-esperienza tal-Awstrija jina naf li hemm fenomeni li poġġu dan eh, friskju, per eżempju, kontrabandu legali tal-annimali pajizi tal-Europa ċentrali u tal-Vant, dan jista' jwassal ukoll kontrabandu tal-mar tal-annimali li jiddaħħal fl-Unjoni Ewropea. Jina naħseb li dan il-mart perikolus jista' jarġa' jfetx ukoll. Aħna mistawx ninjoraw l-annimali slafa ukoll għaliex dan jistgħu iwaslu għal eh, firxa ta' rabja wkoll. Irdu nieħduhom konsiderazzjoni għalhekk l-annimali slafas. Grazzi. Issa jgħaddi l-Kummissarju Sodalli. Sur President, membri onorevoli, jiena naħseb illi aħna għanna l-koll kunu gburin bil-progress li kien hemm f'dan id-dossier illi sar taħt pressjonijiet ta' ħin kbar kuntest legali diffiċli. 18 xar ta' deroga ta' reżim transitorju ser iwassal biex dawn l-Stati membri jingħataw aktar ħin biex jadattaw ruħhom għar reġim li applika l-pija tal-Unjoni Ewropea. Jiena wkoll ikkonfermajt li l kummissjoni biex ser tipproponi aktar tul għal dan il-perjodu transitorju fl-istess waqt dan ser jippermetti biex il-Kummissjoni tħejji proposta komprensiva li kollha lan li tirrevedi regolamentazzjoni kollha kif ukoll iddaħħal dispożizzjoni tal-komitoloġija f'konformità mal-ispirtu ta' Trattat ta' Lisbona. Jiena jkolli naqbel li dan huwa dossier importanti ħafna għal ċittadini Ewropej u jiena sodisfatt li dan kellu konklużjoni ta' suċċess. Grazzi l-onorfu li debru għandek żewġ minuti. Grazzi. Jina nishtiq nilqa l-Komissarju Dalli fil-Parlament Ewropew. Jina u koll nilqa l-opportunità li jinsen naħdem għal komissarju Dalli l-isqarrijiet tiegħu illum wara nofsinhar fil-Parlament. Kif għallu, sustanza da dan ir-rapport ġiet maqbula flimkien mal-komissarji. Stiq nirringrazzja dawk li tkellmu f'dan id-dibattitu ħafna kienu favur uħut minnhom kienu kontra. Rakkomandazzjonijiet. Aħna rridu approċ bazat b'mod xjentifiku kif rakkomandat ir-rapporter. U kol niftakru l-fin sabu l-affarijiet f'xi stati membri dwar ir-rabja. Kummissjoni għażlet approċ prekauzjonali. Din l-estensjoni ġiet fl-istess waqt fejn il-Kummissarju, il-Kummissjoni ser twaqqaf il-provvista tal-fondi għal programmi tal-tilqim eh, f'xi stati membri biex hija twaqqaf il-Marda tar-Rabja. Ifqal kummissarju l-infrastruttura tista' tinbidel, il-personal jista' jiġi eh, mħarreġ mill-ġdid u s-sistemi transitorji fl-istati membri ser jiġu estiżi sal-aħħar tas-sena 2011 u sa dak iż-żmien dispożizzjonijiet ta' ċaqliq tal-animali domestiċi fl-Unjoni ser jiġermonizzat. U hekk il-nies ser ikunu jistgħu jaqsmu l-frontieri fl-Unjoni Ewropea bl-animali domestiċi tagħhom u din is-sistema transitorja ser tippermetti biex ċerti stati membri jkollhom dispożizzjonijiet aktar eh, restretti f'dan il-perjodu. Ringrazzjal dak kollha li ħadmu eh, eh, hawnhekk Miej xogħol komplikat imma fl-aħħar kien sol illi ħalla l-frott tiegħu. Nixtieq nirringrazzjakom. Nirringrazzaw lilek, onorevoli De Brun, u l-kollegi kollha illi tkellmu dibattitu u għassamallu ser nifutaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda u l-isqarja tal komissjoni dwar revizjoni ta'